Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszönöm. Lodwa tajba. Nishti eh, nilqakom il-koll, nsellem il-dawk il-qegħdin isegwu ix-xandira. Il-miljuni ta' ċittadini il qed iseguna minn daru. Mela, din is-seduta hija miftuħa. L-ewwel qed nixtieq nagħmel eh, anzi inħabbar eh, żvolġiment ġdid fuq il- komitati wara li eh, twaqfu il-komitati l-MPs ħabbru il-membri parlamentari li ħajporġi fuq dawn il-komitati ġodda għabbażi ta' regola 209. Qed nitkellem fuq il-komitati speċjali li huma dawn ġejjin, il-komitat fuq l-intelligenza artifiċjali, il-komitat dwar il ġlieda kontra l-kanċer, il-komitat dwar l-interventi ehm, barranin u l-aħbarijiet folot hemm il-sottokumitat fuq it-tassazzjoni kif ukoll il-kumitat dwar il-trasportazzjoni ta' annimali. Il- il-kompożizzjoni ta' dawn il-kumitat il-ġodda ħatkun disponibbli fuq il-website tal-Parlament. Issa, l-aħbar li jmiss li għandi hija dwar il-ftuħ ta' taħdidiet interistituzzjonali minn qatt ta' komitati. mela brabta mal-deċiżjoni li tieħdet biex jinfetħu eh, negozjati interistituzzjonali, il-Komitat Eh, ħabbar il-ftuħ ta' dawn it-taħdidiet fit-8 ta' Lulju. Marċevejniex kommenti u għalhekk il-Parlament jista' jibda dawn in-negozjati. Mela qabel nibda bid-dibattiti tal-lum ħanħabbar ir-riżultati tat-tielet sessjoni ta' votazzjoni tal-biraħ il-ħamis. Ħanajdhom bl-Ingliż ir-riżultati. Il-rapport Kovarik fuq il-trasposizjoni u applikazzjoni eh, brabta mal-tifqiħ tal-krizi tal-COVID-19 dan ġi adottat. Il-rapport Kormand, il-rapport annwali tal-EIB 2019 adottat. Il-rapport Eichhout, il-rapport annwali tal-EIB 2018 adottat. Il-rapport Koch fuq il-ġlida kontra il-frodi, rapport annwali tal-2018 adottat mozzjoni għal riżoluzzjoni minn tliet gruppi fuq il-sitwazzjoni fil-Venezuela u il-kriżi migratorja ta' refugġati dan ġie adottat ukoll. Riżoluzzjoni mill-Kumitat Envi oġġezzjonijiet skont ir-regola 112 fuq is-sustanzi attivi, emenda wieħed adottata, emenda tnejn adottata, emenda tlieta adottata, premessa te maddiċ. Rizoluzzjoni mill-Komitat ITRE reviżjoni tal-linji gwida għal l-infrastruttura 10E. Emenda wieħed l-ewwel parti maddiċ, emenda wieħed it-tieni parti maddiċ. Emenda ħamsa maddiċ, emenda sitta maddiċ, emenda seba maddiċ, emenda tminja maddiċ, emenda disa maddiċ. Paragrafu 3 test oriġinali għadda. Emenda 10 ma maddiċ. Paragrafu 4 l-ewwel parti għaddit. Paragrafu 4 it-tieni parti għaddit. Emenda 2 ma maddiċ, emenda 3 ma maddiċ u emenda 4 ma maddiċ. Il-ftajin bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali għal ġlida kontra reati seri u terrorizmu. Emenda 2 maddiċ. Eh, kwotazzjoni 13 għaddit. Premessa F l-ewwel parti għaddit, it-tieni parti għaddit, it-tielet parti għaddit. Emenda wieħed għaddit. Premessa H test oriġinali waqgħet. Risoluzzjoni mill-Komitat Envi Strateġija Kimika għas-Sostenibilta. Emenda wieħed maddiċ. Paragrafu 21 l-ewwel parti għaddit. It-tieni parti għaddit. Paragrafu 22 l-ewwel parti għaddit. It-tieni parti għaddit. Paragrafu 23 l-ewwel parti għaddit. It-tieni parti għaddit. Paragrafu 41 għadda. Emenda 2 għaddit. Emenda 3 maddiċ. Emenda 4 maddiċ. Paragrafu 81 għadda, Paragrafu 82 l-ewwel parti għaddiet. L-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti m'għaddiċ. Emenda 5 m'għaddiċ. Paragrafu 86 l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti għaddiet. Emenda 6 m'għaddiċ. Emenda 7 m'għaddiċ. Emenda 8 m'għaddiċ. Paragrafu 116 għadda. Issa, se nissospendu s-sessjoni għal ftit minuti, id-dibattitu ħajibda fid-disa u kwart, grazzi.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 mhuwiex ser ikun hemm proċedura KHDI u lanqas maħna se naċċettaw blue cards. Mela l-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum hija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni kommemorazzjoni ta' Srebrenica il-25 anniversarju. Nadil kelma lil Oliver Varħli fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, Illum qed infakru waħda mill-liżjed ġranet mudlama tal-istorja moderna tal-Ewropa u wieħed mill-liżjed reati traġiċi li seħew fl-Ewropa mit-tieni gwerra dinjija law. F'Lulju tal-1995 kien hemm iżjed minn 8372 il-raġel u t-tifel eh, mill-Bosnija illi inqatlu ftik li suppost kienet zona sigura tan Nazzjonijiet Uniti. Dana seħ eh, fraħal fejn li suppost kien sigur fi gwerra matul gwerra illi erdet lil dan ir-reġjun. L-ġisma tagħhom eh, intefaw mal-art, wiċċhom l-isfel bidejhom marbutin. Issa dawn il-vitmi eh, wara ndifnu f'dinjità Però aħna l-ħsib tagħna jibqa' jmur lejn il-familji qraba u ħbieb tagħhom. Aħna nixtiequ nfakru u nonoraw dawn il-vitmi u nofru s-simpatija tagħna lil dawk kollha il qed ibatu t-telfa tagħhom. Nittama illi jirnexxielhom eh, isibu ftit wens. L-Ewropa ma insitx dak li ġara fi Srebrenica u lanqas ma nżid illi aħna għanna responsabilta, kellna responsabilta biex nippruvaw niprevjenu jew inwaqfu il-ġenoċidju. Fis-Srebrenica l-Ewropa fallit u dinja xi ħaġa li tħamrilna wiċċna. Fil-fatt il-ġenoċidju ta' Srebrenica baqa eh, ferita miftuħa fil-qalba tal-Ewropa. Hija xi ħaġa li baqgħet fuq il-kuxjenza tagħna u avveniment li jibqa' jfakkarna li aħna għandna responsabilità illi nipprevjenu milli jseħħ ġenoċidju ieħor. U għalhekk huwa dmir tagħna illi nibqgħu niftakru fis-Srebrenica għal dejjem. U dmir tagħna wkoll illi niskuraw li jkun hemm irfieħ ta' responsabiltajiet. Trid issir ġustizzja daw kollha li huma responsabbli mill-massakru jridu jaffaċċaw il-konsegwenzi ta' għamilhom. Għaddew 25 sena u illum hemm bżonn iżjed minn qatt qabel illi inwaqfu intemmu l-impunità. Il-massakru ta' Srebrenica ġie rikonoxxut bħala qatt ta' ġenoċidju minn żewġ rati internazzjonali differenti. Il-Qorti Internazzjonali Kriminali għall ex Jugoslavja fl-2004 u l qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja fl-2006. Dawn il-fatti li ġew stabiliti dwar xġara fi Srebrenica irridu nirrikonoxxuhom. Kwalunkwe tentattiv li nippruvaw niċħdu dawn il-fatti jew inkella ndawruhom mod ieħor huwa inaċċettabbli. Il-mexxejja politiċi għandhom responsabilità kbira f'dan ir-rigward. Iridu jażlu il-verità il-ġustizzja u l-kooperazzjoni minflok il-biża u l-mibeda biex bekk nelbu dan il-legat traġiku li għanna mill-modi u jirnexxinna nibnu ġejjini ehm, isbaħ għal ġenerazzjonijiet li jmiss. Il-mexxejja jridu jieħdu responsabilità sħiħa u jridu jagħtu eżempju. Fl-Unjoni Ewropea m'hemmx post għal ħafna eh, retorika li tkompli tkattar il-mibeda mill-ebda naħa. Il-mexxejja politiċi jridu jkunu dedikati sabiex jaqdu li ċittadini tagħhom, speċjalment li żgħażagħ madwar viżjoni komuni bbażata fl-Unjoni rispett u eh, fuq li nippruvaw nifmu lil xulxin. Huwa fundamentali illi jkun hemm illi nfakru dawn l-avvenimenti kemm fil-Balkani tal-Punent kif ukoll eh, fl-Ewropa kollha għal benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Aħna l-koll fl-Ewropa rridu nieħdu talima minn Srebrenica. Id-din it-traċedja li seħħet 25 sen ilu Irridu nitalmu minna illi rridu kunem rispett lejn il-ħajja, rispett lejn l-ugwaljanza u rispett lejn id-dinjità. U dan issa huwa fil-qalba tal-involviment tagħna ma' Srebrenica u dak ir-reġjun. L-Unjoni Ewropea eh, ħadibqa tkattar ir-relazzjoni tagħha mal-Balkani tal-Punent Beħsiba tibqa eh, timplementa regoli li ħarġu mill eh, mill-każijiet li stemaw fi qrati internazzjonali u dawn huma fost elementi prinċipali biex eh, il-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent jersqu iżjed viċin ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea. Hemm dan il-proċess ta' rikonċiljazzjoni illi eh, fuq medda ta' żmien twila ser jaffettwa il-ħajja ta' ċittadini kollha. Irid ikun hemm ukoll kumpens lil vittmi ta' dawn l-atti kriminali Irrid jingħata appoġġ lil dawk li batew u rridu nippermettu lil qraba u l-familja ta' dawn tal-vittmi jirnexxilhom jieħdu l-ġustizzja li ħaqhom. Issa l-antana huwa li nistabilixxu iżjed eh, pluralizmu użiet ġustizzja u dinjità fis-soċjetajiet tagħna. Permezz tal-proċess ta' sħobija ta' dawn il-pajjiżi, l-Unjoni Ewropea se tkompli tajn biex ikun hemm iżjed rikonċiljazzjoni u iżjed kooperazzjoni f'dak ir-reġjun biex bekk il-futur ikun wieħed isbaħ għaċ-ċittadini ta' dak ir-reġjun. Jekk nirrikonoxxu li moddi tagħna nkunu nistgħu nimxu lejn il-futur. Fil-fatt jekk ma jkunx hemm rikonċiljazzjoni mhux ser ikun hemm paċi, stabilta u ġid fuq eh, terminu twil ta' żmien u għalhekk jiena nsejjaħ fuq il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent biex jaħdmu f'din id-direzzjoni, jippruvaw fejqu il-feriti tal-immoddi u eh, jippruvaw jaraw li jkun hemm iżjed għaqda fil-futur. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Il-kellim li jmiss fisam il-PPS u Ranġelli kjoġbok. Never again. Attizjet, attizjet, attizjet. Sur signora President, Sur Kommissarju, jiena nixtieq niddedika din il-karba tiegħi dan il-messaġġ id-disprat tiegħi lil ċittadini kollha tal-Bosnija minajr ebda eċċezzjoni ta' reliġjon twemmin jew etniċità. Iċ-ċittadini Ewropej kollha li eh, fl-modi għaddew minn eh, mill-orrur ta' ġenoċidju jina niddedikalhom dan il-messaġġ ukoll, niddedikah lill-umanità kollha. Is-sagrifiċċju ta' Srebrenica mhuwiex biss it-traċedja ta' Bosnia Herzegovina, però hija ċaħda tal-umanità kull meta u kull fejn ikun hemm ġenoċidju, massakru, til eh, massif u sistematiku ta' nies innoċenti, hemmhekk inkunu qegħdin niġħdu l-umanità tagħna, niċħdu id-dinjità tal-bniedem. U hemmhekk ikun hemm dak jkun Srebrenica. Hemm ħafna ġenoċidi, però dak ta' Srebrenica b'mod speċjali jitlob li jkun hemm verità u ġustizzja illi huma l-essenza tal-rispett uman. Biex ikun hemm il-verità ma nistgħux eh, niċħdu u biex ikun hemm il-ġustizzja ma jistax ikun hemm impunità. Fisem iċ-ċittadini Ewropej li aħna nirrappreżentaw nixtieq nuri is-soba tagħna u l mistħija li nħossu Dana najdu li l-vittmi kollha tal-Srebrenica li daw kollha illi għexu din it-traċedja u l familjari tagħhom u l umanità kollha. Kien hemm persuni li kienu responsabbli direttament għal dan il-massakru, imma il-komunità internazzjonali u l-Unjoni Ewropea fallew u din hija xi ħaġa li ma nistgħux naħfru. Eżiż vittmi u, u, u familjari, intom ix-xhieda ta' lar istinti tal-bniedem. mingħajrkom u mingħajr Ix-xewqa tagħkom għall-ġustizzja ma jistax ikun hemm rikonċiljazzjoni, però intom toffru wkoll tama, tama għal eh, futur iżjed paċifiku għal Bosnia Herzegovina u għal ċittadini kollha tal-Bosnia. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem l-SND ħana dil kelma l-sur Pikula. Tugom i osobit impietetom prema. Grazie ħafna, kommissarju. Illum b'soba kbira qed nitkellmu fuq l-akbar traċedja li kienu fil-kontinent Ewropew mit-tieni gwerra dinjija law, il-ġenoċidju ta' Srebrenica. Għaddew 25 sena imma il-memorja il għadhom ħajjin. Ħames snin ilu il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni speċjali fuq il-ġenoċidju ta' Srebrenica. Però eh, dawk kollha li tilfu lil maħbubin tagħhom ma nataw l-ebda wens għal-familjari tal-vitmi huwa importanti illi kun jistaw jidentifikaw kemm il-ftalijiet tal-vitmi kif ukoll eh, li jaraw li jkun hemm ġustizzja. Il-qorti ta' The Hague ikkundannat 47 eh, persuna għal iżjed minn 100 sena il-ħabs minħabba fil-ġenoċidju ta' Srebrenica. Fil-fat dak li ġara fil-Srebrenica huwa ġenoċidju u hekk irridu nsejħulu. Fil-fat inħarġu sentenzi minn bosta qrati dwar dan. Madankollu, man modija ta' żmien l-impenn tagħna illi nipproteġu l familjari l raba tal-vitmi ser ikompli jikber, dejjem kompla kiber. Diġà kien hemm ċertu tentattivi u eh, ser ikun hemm oħrajn. Inataw premji Nobel lil persuni illi jiġħadu li kien hemm ġenoċidju fi Srebrenica, però aħna dan ma nistgħux nittollerawh, dan nafuh lil vitmi ta' Srebrenica u l-vitmi ta' postijiet oħra fejn eh, kienem tant eh, reati ta' gwerra u reati kriminali. Ek biss nistaw niproteġu il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Fir-reġun ta' tal-Bosnia Herzegovina hemm ħafna etniċitajiet differenti, però sfortunatament l-istrutturi politiċi li nħolqu matul il-gwerra spiss iżommu l-dan ir-reġjun lura milli jiżviluppa. In-nazzjonalitajiet, kulturi u reliġjonijiet differenti li hemm f'dak il-post irid jkunu rispettati. Importanti li fl-Ewropa jkollna perspettiva ċara ta' dak li ġġara eh, fi Srebrenica dan għandna fuq lil nies tal-post u li żgħażagħ illi qed jitrabbew hemmhekk. Grazzi. Issa fisem ir-renew is-sur Flego, jekk jogħġbok. Poštovani povjerenice, 25 godina prošlo je od najstrašnijeg Sur Komissarju, għaddew 25 sena mill-akbar rejat imwettaq fl-Ewropa wara t-tieni gwerra dinija, il-ġenoċidju ta' Srebrenica. Ħadd, ħadd m'għandu dritt illi jiċħad dak li ġara f'Srebrenica. Għalhekk jiena imnikket illi m'hemmx rieda politika, m'hemmx rispett li jkollna riżoluzzjoni oħra issa fil-25 anniversarju ta' dan il-ċenoċidju. Verament jiddispjaċini għal dan. Għanna namlu dan għal vitmi u għal-familji tagħhom. Għanna namlu dak kollu nistgħu sabiex dawn ir-reati ma jerġgħux jiġu mwet għal darboħra għanna ninsistu fuq il-ġustizzja, għanna nikkundannaw il-politiki divizivi, ma nistgħux nikkompromettu fejn jitlu il-ħajjiet umani, id-batija umana, għandna niftakru u nfakru dan l-avveniment. Jiena illum qed inġor dan is-sinjal sabiex infakkar l-aktar parti kera tal-istorja Ewropea. Din il-fjura ta' Srebrenica hija simbolu ta' futur aħjar ta' tama ta' paċi f'dinja fejn ħadd ma jitlef ħajtu minħabba l-etniċità tiegħu jew minħabba twemmin tiegħu. Jiena għalhekk għal darbora nikkundanna bisħiħ il-ġenoċidju li seħ 25 sen ilu f'Srebrenica u nistieden lilkom il-kosa biex tagħmlu l-istess. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Bilde. Grazzi ħafna, Sinjura President, Srebrenica, l-aktar episodju traġiku fil-gwerra tal-Bosnija. U ir-rejati illi seħħu kienu serji ħafna, però fuq livell internazzjonali ma seħx biżżejjed sabiex dak li ġara jiġi kundannat fuq livell politiku is-Serbja iktar reja traġi. fl-2004 tkellem dwar episodju ikraħ wieħed mill-iktar koroħ fil-istorja tal-nazzjon tiegħu. Irridu niftakru lil dawn in-nies erojċi li qabel ħafna oħra fehmu xi tfisser il-kelma ġenoċidju. L-episodju ta' Srebrenica għandu jkun eżempju għal daw kollha illi eh, qed eh, minħabba meħabba li tilfu lil xi ħadd qrib tagħhom. dan kollu għandu jirbaħ fuq kwalunkwe ideja partiġana. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Franz, Signor President, kollegi, fil-11 ta' Lulju tal-1995, 25 sen ilu, truppi Serbi għadlu iktar minn 8,000 raġel u tifel dan il-ġenoċidju seħħ u d-dimajnejn id-dinja. Irridu nistaqsu, nkomplu nistaqsu kif seta dan ikun possibbli dan il-falliment. Huwa l-ikbar falliment tal-Unjoni Ewropea sa mill-tieni gwerra dinija. Irridu niftakru il-vittmi ta' dan ir-rejat. U nerfew ukoll il-parti ta' responsabilità tagħna. 25 sena minn dan l-episodju il-mibeta u n-nazzjonaliżmu jibqew jitfew il-petrolju fuq in-nar. Għandu jkun hemm Anzi, l-sforzi, dawk li msejħa sforzi politiċi għal żoni etnikament puri dawn huma kollha razziżmu. Ek kif jgħaddi żmien m'għandniex nippermettu illi dawn ir-rejati jinċaħdu dawn huma weġġa li għadha ħajja. M'għandniex ngħidu li dawn il-kriminali tal-gwerra huma eroj Għanna niftakru f'dak kollu li ġara rridu nassiguraw li l-edukazzjoni tilab l-rwol tagħha. Sabiex dan il-konflitt ma jaddix għal ġenerazzjoniet li ġejjin. Però jingħadda bħala lezzjoni. Għanna nappoġġaw lil Bosnia Herzegovina fl-isforzi tagħha sabiex tingħaqad mal-Unjoni Ewropea u għandna nappoġġjaw l-forzi demokratiċi tagħha. Grazzi ħafna. Fisem li sijar l-Onorevoli Epping. Grazzi ħafna. Signora President, illum qed niftakru traġedja ta' Srebrenica li seħħet 25 sen ilu. Ila, anzi għada, weġa miftuħa. Anki għall-Olanda il-soldati Olandiżi marru sabiex jipproteġu din iż-żona, però eh, kienet missjoni impossibbli sa mill-bidu. Il-wedit li saru ma setewx jinżammu. dak iż-żmien jiena kont ġurnalist fl-Olanda u ħafna nies ħasbu illi kellna naġixxu fl-ex Jugoslavja, il-Parlament u l-Gvern eh, rridu jaġixxu kanna irrida però ma stajniex naġixxu. Sfortunatament xi Olandiżi inżammew ukoll ostaġġ. Kien hemm ħafna lezzjonijiet x'nitalmu għal eh, missjonijiet futuri taż-żamma tal-paċi. Grazzi ħafna. Qabel ngħaddi l kelma lill kummissarju Varheli, nixtieq niftaħ l-ewwel round ta' l-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet illi ser tkun mill-10 naqsin kwart sal-11. L-istess metodu ta' votazzjoni se jintuża bħal bieraħ, il-votazzjonijiet kollha se jkunu mod nominali u se jkunu jistgħu jikkonsultaw il-voti skont id-dokumenti publikat fuq is-sit tal-plenarja. L-ispjegazzjoni tal-voti jistgħu jitresqu bil-miktub sa 400 kelma għalhekk niddikjara l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni miftuħa u għandkom sa 11 sabiex tivvotaw. Ir-riżultati tal-voti ser jitħabbru fis u nofs. Issa ngħaddi l-kelma lil Kummissarju Valheri fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President membri onorevoli, grazzi talli irriflettejtu flimkien u ftakartu fil-ġenoċidju ta' Srebrenica. Issa wasal iż-żmien illi nonoraw lil vittmi u nesprimu l-empatija tagħna lil raba, il-familji, l ħbieb illi ħajrithom ġiet affettwata. Dan il-ġenoċidju għandu jkun tifkira kostanti illi dawn l-affarijiet m'għandhom qatt jerġgħu jiġru għandhom ifakruna illi il-ġenoċidju ma seħx biss e, f'Srebrenica u ġenoċidju mhux differenti minn ieħor. Il-ġenoċidju dejjem ħażin. Tajjeb illi nibqgħu niftakru u nirrispettaw lil dawn il-vittmi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju B'hekk nagħlqu dan id-dibattitu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa l-irkupru kulturali tal-Ewropa għandna stqarrija min-naħa tal-Kummissjoni. Nixtieq infakkar lil membri illi għal dan id-dibattitu m'hemmx proċedura tal-KGI u l-ebda blue cards mhux se jiġu aċċettati. Ser nieħdu pawża teknika ta' minuta jew tnejn sabiex il-mejda tal-kummissarju titnaddaf, tiġi dizinfettata u mbagħad inkun nista' nagħti l-kelma lir rappreżentant tal-Kummissjoni.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 ix-xena kulturali rikka u vibranti hija waħda mill-iktar qottijiet importanti tal-Ewropa u rridu nippreservaw dil kultura Akkosta kollox nafu li da settur sofra ħafna is settur kreattiv u kulturali intlaqtu mill-pandemija b'mod li qatt ma rajna bħalu qabel. 95% tas settur huwa magħmul minn artisti indipendenti, kumpaniji żgħar li huma verament vulnerabbli u jaħdmu spiss taħt kundizzjonijiet prekarji. Il-Kummissjoni kellha skambju mal-istati membri u manki mas settur fl-aħħar xhur sabiex toħrob soluzzjonijiet. Nixtieq l-ewwel nett nibda billi nofri soluzzjonijiet ta' emerġenza. L-ewwel azzjoni, waħda mill-ewwel azzjonijiet illi adottajna kien illi adottajna il-fondi ta' koeżjoni sabiex eh, niprovdu għal l-inizjattiva ta' investiment meħabba il-coronavirus. Bekk l-istati membri kellhom il-flessibilità sabiex joffru jallokaw il-fondi għal żoni għal l-iktar fil-bżonn, anki dawk kulturali u kreattivi. Inizjattiva oħra kienet l-istrument ġdid għall appoġġ temporanju sabiex innaqsu ir-riskju ta' qatt u il-programm huwa ta' 100 biljun euro. B'hekk il-ħaddiema affettwati mill-pandemija se jkollhom ix-xogħol tagħhom protett. Is-settur kulturali jista' juża dan il-fond sabiex jgħin lill arturi kreattivi, artisti Hemm ukoll miżuri statali sabiex eh, il tingħata anki lil dan is-settur, anki dak tat-turiżmu dak kreattiv, dak kulturali, ħafna stati membri diġà użaw dan l-istrument għas-settur ukoll kulturali. Ħadna wkoll ħafna azzjonijiet speċifiċi. Si xi atturi kulturali fil-fatt żviluppaw l-inizjattivi tagħhom stessa biex jelbu dil kriżi u permezz ta' sinerġiji bejn l-Istati Membri, settur, il-Kummissjoni e, u l parlament u oħrajn aħna nixtiequ nresqu inizjattivi speċifiċi. Wieħed mill-aħjar eżempji hija l fondazzjoni Kulturali Ewropea illi waqfet fond ġdid Pjattaforma oħra mill-settur kienet l-inizjattiva tal-Creatives Unite taħt il-proġett pilota Flip. Dan huwa spazju komuni għal daw kollha li jaħdmu fis-settur kreattiv billi jipprovdu risorsi u netwerk lil ħaddiema ta' dan settur. Ir-rappreżentanti tas-settur tal-, -settur tal tal-Kummissjoni fost l-oħrajn kellhom laqa fil-fatt permezz ta' din il-pjattaforma. Nadisa l-programm Creative Europe, Europa Kreattiva, anki hemmhekk applikajna flessibilità massima fil-qafas li għan eżistenti sabiex tingħata l-għajnuna. Estendejna numru ta' skadenzi sabiex ikunu jistgħu jiddaru applikazzjonijiet ukoll taħt dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli. Aħna wkoll ippjanajna miżuri speċifiċi għaċ-ċinema pereżempju 5 miljun euro għal pereżempju vouchers għal ċinemas illi ġew affettwati minħabba l kwarantina Lillin, minn dan il-programm aħna wkoll ser nibdew appoġġ immirat għal settur mużikali illi intlaqad bil-kbir permezz ta' inizjattiva imsejħa Musical Europe u fil-fatt ser nofru 2.5 biljun euro sabiex da settur jerġa' jsir sostenibbli wara din il-kriżi. Qed naraw kif nadottaw u nsaħħu is-settur kulturali u kreattiv permezz tal-faċilità ta' garanzija li tintuża ċertu situazzjonijiet speċifiċi u qed nofru wkoll flessibilità f'dal qasam. Nixtieq issa ngħaddi għall irkupru u il-kapitlu wkoll tal-Next Generation EU bħalma tafu il-ġimgħa dila se jkollna laqgħa importanti bejn il-kapijiet tal-stati Un gvernijiet nixtiequ li naslu għal ftehim fuq dan l irkupru tant mettiċ u fuq il paketti proposti mill-Kummissjoni għal settur kulturali u kreattiv se jkun hemm appoġġ disponibbli mhux biss permezz tal-programm Creative Europe iżda wkoll permezz ta' programmi oħra bħal politika ta' kozjon ġdida, InvestEU, ReactEU u oħrajn. Naħseb li ikun ħażin li narraw il-Creative Europe huwa l-unika triq għaliex hemm ħafna strumenti ħafna għodot li nistgħu nużaw permezz tal-pakett il-ġdid u jistgħu jintużaw mod effettiv, però li lien minn dan il-pakett tal-kupru u bekk nixtieq naraq din il-presentazzjoni inizjali ma nistgħux ninsew illi hemm possibilitajiet illi ġejjin minn triqat oħra bħal pereżempju Horizon Europe fejn għandna fi Cluster 2 programm ta' kreattività, ta' kultura u inklusivita għandna opportunitajiet fantastiċi f'dan il-qasam u m'għandniex ninsew ukoll il-komunità kick ta' arfien u innovazzjoni illi għall-ewwel darba ser tiddedika li l wkoll għas-settur tal-kultura kreattiva eh, għabbażi e, tal- l-uffiċċju bbażat f'Budapest. Dawn l kollha fil-fatt ser jingħaqdu sabiex ikollna bidu b'saħħtu ġdid wara il-pandemija illi laqtet lil dawn is-setturi. Ma rridux ukoll ninsew it-turiżmu tiftakru illi x-xar li għadda aħna preżentajna pakket komprensiv għat-turiżmu li vjaġġar u it-turiżmu kulturali huwa 40% tat turiżmu kollu Ewropew u għalhekk irridu nassiguraw illi fil-bidu ta' dan l-istaġun turistiku tas-sajf l-Ewropa ma tinsiex il-privileġġ li għandha ta' turiżmu kulturali. Membri onorevoli, Sinjura President, f'dawn iż-żmien diffiċli il-kultura mhijiex lussu, il-kultura hija neċessità. Il-kultura hija parti mill-wirt tagħna. Il-kultura hija il-mod kif najxu, irridu niddefenduha, nipromovuha u rridu għalhekk ninaqdu u naħdmu flimkien sabiex dan il-futur ikun wieħed mill-isbaħ possibbli. Jiena noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom sabiex inkomplu nappoġġaw, najnu, nassistu lil komunitajiet dinamiċi tagħna ta' artisti u kreaturi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa id-diskussjoni l-ewwel kelliem il-kelliema tal-PPE. Grazzi ħafna tal-kelma, Viċi President, kollegi, grazzi ħafna tal-li qegħdin tiġġieldu din il-ġlieda b'riżq il-kultura flimkien. Dan juri li jagħmel sens li jsir dan. Nixtieq nirringrazzja lis sur Ħsiras tal-li semma dawn l-attivitajiet bħala supplementi għal dawk li nafu bħal Creative Europe nixtieq infakkarkom dwar is-sinifikat ekonomiku tal-kultura 3 sa 4% tal-GDP fl-Ewropa dan u ma ninkludux xi jfisser għat-turiżmu wkoll. Surskina se inti semmejta din fil-konklużjonijiet tiegħek. Il-monumenti kulturali kollha, is-siti, il-festivals, dawn kollha u ma destinazzjonijiet turistiċi bla attività turistika ma jkollniex turiżmu. U dan huwa li xprun tal-ekonomija f'ħafna pajjiżi Ewropej ma ninsewx, għalhekk aħna nixtiequ il-Creative Europe u l fond tal-Kupru il-ġdid li jkunu wkoll jistgħu jintużaw għal dawn l-attivitajiet. Il-fond tal-kupru se jkun programm ta' investiment kbir issa fidejn l-istati membri li jisfruttaw eh, kemm jistgħu għall-irkupru ta' dawn is-siti turistiċi, inkluż il-medja indipendenti wkoll l-industrija tal-film b'mod li l-impatt tal-pandemija intaffuh b'dan il-mod għaliex kien effett distruttiv kif nafu. Jekk ma nsaħħux Creative Europe, kif nixtiequ aħna, nixtieq li intom tagħtu l-appoġġ tagħkom min-naħa tal-Kummissjoni il-fond tal-kupru għandu jintuża l-kultura, hemm bżonn investimenti. Infakkarkom li l-2018 kienet sena ta' suċċess għall wirt kulturali nixtiequ nirrepetu din biex nagħlaq ngħid li Hemm il-Ħaga Sofija f'Istanbul huwa tempju għall musulmani u l-Kristjani wkoll qiegħed f'periklu. Irridu niżguraw flimkien li dan it-tempju jibqa' mużew kommemorazzjoni tal-fatt li dawn iż-żewġ reliġjonijiet jistgħu jgħixu flimkien. Grazzi. Infakkarkom l-importanti li iżommu maħinkom għaliex qegħdin tnaqru mill-ħin ta' ħaddieħor Issa, is-Sinjura Kamara Verde. Grazzi ħafna, President. Rajna affarijiet sbieħ eh, f'Ġunju f'ħafna bliet Ġermaniżi aktar minn 8000 bini, teatri, etc. inxtelu bl-aħmar. Ir-raġuni għal din is-serata ma kienx waħda sabiħa però. Fi żmien qasir il-miżuri COVID, social distancing, eccetera spiċċaw biex waslu dan is-settur f'xifer ta' preċipizju. Il-Kummissjoni ma jidhirx li rrealizzat kemm hija serja l-problema bażikament bidla żgħira biss kien hemm. Lafi bil-fond tal-kupru lanqas bl-MFF l-qosma kulturali u kreattivi ma qegħdin jaraw semmhom u l creative Europe ukoll se jara tnaqqis meta mqabbel mal-proposta oriġinali jiena nipproponi li tnejn fil-mija tal-fond tal-kupru għandhom ikunu allokati għal qasam kreattiv. Eh, m'għandix tkun biss biċċa xogħol tal-Istati Membri din. Eh, bżonn nirdoppjaw il-fondi għal programm Creative Europe Mhux biss irridu nsewwu l-ħsara, però hemm bżonn noħolqu xi ħaġa ġdida wkoll. Grazzi, issa li miss is-Sinjura Fairing. Grazzi ħafna President Kummissarju waqt il-lockdown l-arkittiba u l-artisti kienu hemmhekk biex jgħinuna anki nitbismu u dan għamluh gratis. Kienu qegħdin hemmhekk għalina aħna se nirriċeprokaw issa għaliex il-kultura disprata bħal is-sallazzjoni dan huwa qasam fraġli ħafna wkoll. Iċ-ċinema, il-mużewijiet, it-teatri kienu tal-ewwel li jgħalqu u se jkunu minn tal-aħħar li jerġgħu jiftħu wara din l-inċertezza kollha li ju m'għamlet xejn għal din l-inċertezza anki bis-somom redikoli tal-Creative Europe bżida ta' 8% meta l-IP xtaq id-doppju. Nfakkarkom li l-Ewropa tonfoq 0.4% biss tal-budget fuq il-kultura u ovvju li li jgħot tkun involuta fl-irkupru kulturali dak li qed nitlob illum huwa li kull mekkaniżmu ta' emerġenza Ewropew jintuża għal qasam kulturali biex nagħtu l appoġġ lil dawn l-industriji, l-SMEs, eccetera, għaliex dawn jikkostitwixxu 4% tal-GDP tagħna. Wara din l-ewwel fażi hemm bżonn ikun aktar ambizzjużi meta niġu biex nuru li l-kultura xejn ma tista' toħdilha apposta meta niġu biex nuru diversità tagħna u affarijiet bħal dawn. Hemm ħafna modi kif nagħmlu dan il-wirt kulturali tagħna eh, nagħtu opportunitajiet ukoll il- l-atturi f'dawn l-oqsma li jidħlu fid-diġital ukoll u tal-aħħar kummissarju nkunu ambizzjużi biex insaħħu l-Ewropa insaħħu l-valuri Ewropej hemm bżonn niżguraw li l-kultura tkun inkluża fid-dialogu tagħna maċ-ċittadini tagħna fil-kuntest tal-konferenza fuq il-ġejjin tal-Ewropa biex il-kultura tkun eh, fil-ġejjini tal-Ewropa, l-Ewropa għandha bżonn tagħti ġejjieni lil dan il-qasam. Grazzi. Issa, onorevoli dare. Grazie President, il-grupp tagħna speċjalment il-Lega Salvini Premier spiss ġew akkużati li ridu jeqirdu l-Unjoni Ewropea. Però mhux il-każ aħna ma nixtiequx neqirdu liju, irdu ntejbuha. Jiena stess fis-26 Ottubru 2019 bat ittra lill Presidenza Soli fejn tlabtu biex inkomplu bil-proċess tal-Kostituzzjoni Ewropea. It-tweġiba li rċivejt mill-President ikkonfermat l-ħtieġa u rrida li nkomplu f'dan ir-rigward. Saħħaq fuq l-importanza tal-kultura Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tiġġedded ruħha, trid titwielet mill-ġdid, m'għandix tkun Ewropa tan-nazzjonijiet imma tal-popli. Infakru l poplu ta' Venezja, tal-Friuli, il-Katalan, tal-Bretonja, nibqgħu sejrin hekk Ma rridux nitkellmu dwar kultura Ewropeja, però ta' tlaqqija ta' popli li jagħmlu din l-Ewropa. Eh, din li noħon u l-speċifiċitajiet differenti se twassal għal falliment inevitabbli tal-proġett Ewropew falliment li ma rridux aħna. Irridu nirrispettaw il-kultura, l-istorja tal-pajjiżi bekk biss tista' tissaħħaħ il-kultura Ewropea. Kull kultura nħolquha billi mmorru lil mill-interessi nazzjonali u l-identitajiet eh, singoli huma l-valur miżjud li jsaħħu l-Ewropa bil-500 miljun abitant tagħha. Il-kultura Ewropea trid issir priorità fil-qafas tal-policies Ewropej u għandha tkun pilastru tal-Ewropa ġejjiena ma tistax ikollok Iju mingħajr rispett tal-identitajiet singoli u eh, rrida popolari għalkemm din tkun skomda viżavi l-burokrazija Ewropea xi kultant grazzi. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss. Nibda bil-kultura. Din qala ġammone, importanti meta naraw xin jiġri f'ħajjitna, naraw xin jiġri waqt il-Covid, il prezenza kulturali fid-djar tagħna, il-kultura waslet tama u wens, il-kultura vitali għas-soċjetà, il-kultura tespressa, tespressa eh, sentiment dak li jkun eh, tatina divertiment tejna nimmaġinaw il-mużewijiet, it-teatri jaqduna il-kultura hija privileġġ li jgħinna nifhmu il xulxin u nelbu d-diskriminazzjoni. Ed hemmhekk ukoll biex issaħħaħ id-dinjità tal-bniedem, l-gwaljanza, s-solidarjetà dawn kollha huma l-valuri tal-Ewropa. U dinja it-trata mħabba lill ewropa għal dawk li joħolqu l-kultura, naqqas ta' response tassew kien daqqa taħħar tal-artisti u l-qasam għalhekk l rkupru irritu kun għodda fejn il-kultura ma tibqax sekondarja. Il-kultura għandha ssir il-prijorità taħħam fissa minn perspettiva politika u budgetarja jekk l-arti ma tkunx fil- ofol ta' ħajjitna e, konna dinja ta' kriżi u ġlijiet. Nixtieq nikkwota l Oliver P. Er, hemm bżonn noħolqu proġett Ewropew fejn il-kultura ma tkunx lussu però imperattiv dan irdu nagħmluh. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa. is Ġambazki. Grazzi. Kummissarju kollegi, bla dubju diskussjoni importanti dan, suġġett importanti, il-kultura fil-qofol tal-identità tagħna. U għalhekk fi żminijiet bħal dawn irrid nisma' konverzazzjoni serja dwar x'għandha tippromuovi l-Kummissjoni jekk inkomplu x'sejrejn eh, l-inkoraġġixxu eh, proġetti marxisti supranazzjonali jippruvaw jirrappreżentaw lil nies Ewropej mingħajr identità nazzjonali jew l identità sesswali mingħajr oriġini. Niddubi tal jekk nixtiequ nagħmlu għaliex jiena nemmen li aħna l-Ewropej aħna aħna dak li aħna minħabba dak li dejjem konna matul is-sekli il-Kristjanità ġifieri it-tipi kollha ta' Kristjanità ovvjament u anke meta nitkellmu dwar l-oriġini tagħna aħna irridu nsemmu wkoll ħagja Sofija f'Kostantinopli. Mhux tabxej li din issibuha bħala l-om tal-knejjes kollha u dak li qed jiġri fit-Turkija bħalissa ma jistax ikun kwistjoni torka hija kwistjoni Ewropea, kwistjoni kulturali, hija kwistjoni tagħna. U għandkom semmu din mal-President Erdogan. Huwa ma jistax jispiċċa jirfsinna fuq il-kallijiet tagħna. Għannom tal-grupp tal-xelluk maqut il-kellim li jmiss kollegi l-ġejjini tal-Unjoni u mhux żgurat biss mis-suq komuni ma nistgħux noħolqu għaqda permezz ta' profitti biss. Dak li jaqgħat lin-nies huwa l-kultura. B'xorta ħażina l-Unjoni Ewropea ma tagħtix attenzjoni wisq lill-kultura. Il-kultura intlaqet mill intlaqtet mill-pandemija f'ħafna pajjiżi inkluż tiegħi Ċipru Insew il-kultura u n-nies tal-kultura li stennew xhur għal xi appoġġ, però kull ma semgħu kienu wedijiet għandna bżonn nżidu l-fondi għall kultura għall 2021-27 u hemm bżonn nagħtu inċentivi wkoll għal kreaturi wkoll fl-Ewropa. Pjanifikazzjoni integrata hija maħtieġa biex nagħtu appoġġ lin nies li joħolqu l-kultura dawn il-gruppi. B'dan il-mod inkunu nistgħu ninvestu fis-sens ta' għaqda tagħna u ninvestu fil-ġenerazzjonijiet ġejjina wkoll. Grazzi. Kellim li jmiss. Is-Sur Milan Mon għal Pepe Grazzi, il-Fond kupru u l-MFF irridu jqisu d-dimensjoni kulturali, l programm Erasmus Plus, Creative Europe, irridu jkomplu jgħinu biex nilħu l-ambizzjoni li nixtiequ hemm il-Wirt Kulturali Ewropew ukoll li bħalma attenti sur Viċi President jiżvolġi rwol importanti biex jiġbri turiżmu qasam li issa qed ibata ħafna il-programm tal-Konsil tal-Ewropa, r-Rotot Kulturali Ewropea huma U id-dija tajba tal-rikkezzi kulturali tagħna rridu niffinanzjaw dak ukoll. Nenfasizza li s-sena d-dieħla l-ewwel waħda minn dawn ir-rotot il-Kamino ta' Santiago qed tiċċelebra l-anniversarju tagħha x'aktarx imbagħad dan se jkun wieħed mill-akbar avvenimenti fl-Ewropa mill-Unjoni Ewropea hemm nagħtu l tagħna. Il-Kamino ta' Santiago huma wirt Ewropew. Sal-sekli sħaħ ħafna ċittadini Ewropew għamlu pellegrinaġġi sa' Kompostela b'hekk għenu biex nferxu l kultura Ewropea u identità Ewropea. U ġela darba titkellem fuq dal-affarijiet ninaqat mal-mistoqsija li sar mill-kollega Sudrova fuq il-pjan marbut ma' Santa Sofija biex din tkun dikjarata bħala moskeja. Grazzi. Issa Viktor Negresku għall-SND. Grazzi ħafna komissarju kollegi, diskussjoni tal-lum fuq il-ġejjini tal-qasam kulturali, qasam li kien affettwat ħafna mill-Covid, meluf ta' nies li kienu jaħdmu f'dan il-qasam ma setawx jaddattaw għal bidliet li waslet il-pandemija u s-soluzzjonijiet prezentati mill-gvernijiet mhumiex biżejjed. u minkejja l-isforzi li għamilna biex nikkonvinċu l-autoritajiet biex jindervjenu dan il-qasam li huwa settur importanti jidher li huwa minsi. Fir-Rumanija l-istess, l-awtoritajiet m'għamlu xejn għad 3500 persuna li jaħdmu f'dan il-qasam u li joħolqu 10% tal-GDP nixtiequ miżuri ċari biex nappoġġaw il-qasam. Hemm bżonn li jkollna 2% tal-pjan tal-kupru għal qasam kulturali u kreattiv, però hemm bżonn nagħmlu l-istess fuq bażi nazzjonali. Riżoluzzjoni tagħna hija l-aħħar appell biex insalvu dan settur nittammel il-Kummissjoni tisma' x'inhuma jgħidu l-eluf ta' persuni li jaħdmu f'dan il-qasam.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 Nixtieq li nestendu d-diskussjoni, din l-ewwel diskussjoni li qed konna fuq il-kultura, kull manna nofsija, nofsija ċajta, daħq fil wiċċ Ma nistax nużaw il-blue cards lanqas, qegħdin hawnhekk qisna naċ. Dan mhux biżżejjed bħala ħin għal din il-kwistjoni diffiċli ħafna li qegħdin naffrontaw. Grazzi għal dan il-pont u għalhekk jiena qed nipprova nitlobkom biex tirrispettaw il-ħin allokat lilkom. Issa minħabba l-problemi bl-interpretazzjoni m'għandniex aktar ħin. Nittamaw li nkunu nistgħu mmorru lura għal sitwazzjoni tas-soltu u jkollna diskussjoni titwal. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Ninas għal nom tal-ħodor jekk jogħġbok żomm għal ħin L-EU għandha kompetenza pjuttost limitata fl-ambitu kulturali u għal daqstant indur fuq il-Konsil. Però mhux qegħdin hawnhekk il-Konsil, meta l-Kanċellier Merkel ppreżentat il-programm tal-Ġermanja hija qalet sentenza waħda biss marbuta mal-kultura irreferiet għal 250 anniversarju ta' Beethoven u qal nobgħod id-dinja li ma tixtieqx tisma' lil mużika jew tagħti attenzjoni lill filosofija. Jekk tiċċelebra il-wirt tal-Beethoven però ma tagħtix każ ta' x'kien jgħid xi jfisser dan. Il-kliem tal-Kanċellier Merkel juri li ma tifhemx sa fejn waslet il-kriżi u il qasam nitkellmu dwar l-diversità u l-għaqda fl-liju, però din jaf tejb jekk ma ngħinux il-qasam kreattiv. Il-Ministri tal-Kultura rridu jifmu li għandna bżonn Universal Basic Income għal persuni kreattivi u għandna bżonn fond ta' garanzija wkoll għal dawn in-nies. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed appoġġ għall artisti allura għandna problema. Grazzi. Issa. Is-Sinjura Pelletier għannom tal-Gwe. Grazzi President, Kummissarju. 30 miljun artist jew kreatur fil-qasam Ewropew. Dawn in-nies kienu medda mill-kriżi, nisa rġiel b'kuntratti prekarji. Eh, l-spiċċaw issa l-Unjoni Ewropea tagħthom dara, il-kultura spiss taqalura f'każijiet bħal dawn, però sarajna bil-lockdown kemm huwa importanti l lockdown 3 miljun viżitatur virtwali fil-Louvre pereżempju. Il-kultura mhux mezz kif nippromovu il-mod għajxin tal-Ewropa li aħna bil-kultura nippromovu soċjetà aktar ġusta. Hemm bżonn il-kultura natu aktar kasa. Hemm bżonn li nerfgħu responsabbilità tagħna, hemm bżonn eh, nreġgħu lura qed tnaqqis baġitarju u hemm bżonn insaħħu Creative Europe ukoll. Irdu nżommu f'moħħna x'inhu l-kontinwità storika tal-mod ta' ixjien tagħna. Irridu nieqfu naħsbu dwar l awstarità hemm bżonn nerġgħu naħsbu dwar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 li dawk il-persuni kollha illi kellhom xi familjari li tilfu ħajjithom minħabna minħabba fil-COVID-19 u l professjonisti kollha tal-qasam tas-saħħa. Illum qed nitkellmu fuq il-kultura u l-importanza ta' dan il-qasam diġà semmew xi ċifri. Jiena xtaqt nenfasizza llum kemm importanti li niddefendu il-kultura bħala l-identità kulturali tagħna u l-valuri kristjani tagħna. Importanti ħafna l-Unjoni Ewropea taqbes għal din l-identità u l-valuri oċċidentali tagħna. Qed naraw dak li qed jiġri eh, f'Santa Sofia fil-Bulgarija jixtiequ jiddikjaraw eh, dik il-Knisja bħala moskea. Kien hemm ukoll ċertu movimenti Eh, madwar l-Ewropa ta' persuni li jixtiequ jattakkaw l-identità tagħna u l-valuri tagħna. U għalhekk aħna rridu naqbżu għall-identità tagħna mhux biss għaliex għandha valur ekonomiku imma anke għaliex fl-istess ħin inkun qed niddefendu id-demokrazija liberali fl-Ewropa. Grazzi. Köszönöm szépen, és a következő hozzá... Grazzi. Il-kellim li missu għassur Smerillo. <clears throat> La kultura non. Kultura ma tista ma nistax ninsewa. Loqsma kreativi u kulturali huma strateġiċi. Eh, Umma bżon juzi għan juddilu kol. Eh, dan l-aħħar kan eh, dawn il-kriżijiet, swali ta' ċinema, ma in produzzjonijiet li kellhom jieqfu hemm realtajt industrijali wkoll din l-aħħar proposta tal-Kummissjoni għal żmien il-ġdid mhix biżżejjed biżavi l-sfidi li għandna qudiemna b'baġġit raddoppjat għal Creative Europe importanti l-Parlament se jkompli jtolbu dan bin-Next Generation nistgħu noħolqu links ma' sorsi ta' fondi oħra nippromuovu partnerships u sinerġiji. Diversità kulturali Ewropea tkun fil-qalba tal-mudell ta' żvilupp ġdid. Hemm bżonn naħdmu biex insaħħu l-programmi eżistenti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 Aħna naqblu kompletament ma' diagnosi li għamiltu intom ta' situazzjoni u eh, ma dak li għattu intom fuq il-fatt li jemżon tittieħed azzjoni biex impattu daqsxejn namlu tajjeb pal konsegwenzi tal-pandemija. Pandemija li kella effetti kbar fuq dan fuq is-settur kreattiv tagħna li tant għandu rabtit mal-kultura u l-moddi tagħna. Jina nifhem il-tħassib tagħkom fuq il-budget u l-programm. il budget u il u l programm Kif tafu, e, diskussjoni dwar il-budget dejjem dejjem ikunu komplikati, pero jina nishtiq inserħilkom moħkom illi dak li jem fuq il-mejda bħalissa hija l-aħjar għażla possibbli illi aħna stajna niproponu fiċ-ċirkustanzi attwali. U jina nixtieq ngħidilkom li nħossni ottimist illi l ġimgħa dieħla ser ikollna ftehim kbir storiku fuq il-pakkett tal-kupru. U dan ħajkun simbolu kbir tal-fatt li l-Ewropa ħat irritorna għall ekonomija b'saħħitha u għall ħolqien ta' pjiegi Jina ħat nota wkoll tal-dibattitu tal-lum dwar x'inhija l-kultura fl-Ewropa llum. Jiena matul ismiħ tiegħi fil-fatt kontet li il-kultura tagħna llum ma tirreflettix biss il-Homo Europeus, l-Ewropew li dejjem jaħseb l-istess mod, jagħmel l-istess affarijiet u jipprova jimpon il ħsibijiet tiegħu fuq ħaddieħor, le jiena naħseb li l-kultura Ewropea hija mera. Mera ta' diversità, mera tar-rikkezza li għandna fl-Ewropa f'termini tal-lingwi, storja, tradizzjoni, kultura, eh, letteratura, arti, ecc. U dan huwa dak li jagħmel l-Ewropa unika fid-dinja daqstant inċerta u forsi daqsxejn iżjed mudlama li qed ngħixu fiha llum. Ħanet kemtejn fuq il-ħaġa Sofija. Jiena ħadd nota tal-interess tagħkom f'din il-kwistjoni. Il-ħaġa Sofija hija simbolu ta' dialogu interkulturali u dialogu bejn twemminijiet differenti. Hija wasit eh, storiku wirt wirt tal-UNESCO fil-fatt huwa simbolu, simbolu ta' belt, belt illi minna nfusa tirrappreżenta l-valuri li aħna nixtiequ li aħna fil-fatt niddefendu fid-dinja tal-lum. It-Turkija hija membru fundatur tal-Inizjattiva tal-Nazzjonijiet Uniti l-Alleanza tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-fatt eh, diġà imxiet mal-impenni li kienet ħadet. Allura, Importanti li l-ħagġa Sofija iżżomm l-status li għandna eh, bħalissa, status li huwa rikonoxxut Eh, b'mod pubbliku u internazzjonali. Din hija essenzjali għaliex inkella inkunu qed nimminaw it-tolleranza u l-ftuħ tat-Turkija. Infakkarkom illi fl-2010 il-belt li fija hemm il-ħaġġa Sofija kienet il-kapitali kulturali tal-Ewropa. U l-Prim Ministru tat Turkija dik il-ħabta Recep Tayyip Erdogan kien qal Din hija belt Ewropea. bil-qalb tagħha, il-kultura tagħha, iċ-ċivilizzazzjoni tagħha, l-modi tagħha, il-futur tagħha. Hija dejjem ħarset lejn l-Ewropa. Istanbul iffurmat il-kultura Ewropea u kienet iffurmata mill-kultura Ewropea. Dan qalu l-Prim Ministru Erdogan fl-2010. Dan huwa l-ispirtu li aħna nixtiequ eh, naraw, dan huwa dak li nistennew mill-President Erdogan issa li għaddew 10 snin. Grazzi. Muito obrigado. Com esta intervenção do Sr. Comissário encerramos esta Grazzi ħafna b'dan l-intervent tal-Sur Kummissarju issa nistaw nalqu dan id-dibattitu fuq l-irkupru kulturali tal-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Kummissarju tal-li kont magħna. Il-votazzjoni se tkun f'Settembru kif tafu. Għax passaro punt sginti nosa ordin Għanaddu għal-punt li jmiss tal-agenda tagħna. Ħanatu sekonda ċans biex jinbidel il-rappresentant tal-Kummissjoni un bat inkunu nistgħu nibdew. t-prezentaw kondizjoni Mela tajja, bissa nistaw nistaw nibdew. Lodwa tajba lil kulħadd ħankomplu bl-aġenda tagħna. Imiss issa mistoqsija orali lil kummissjoni dwar ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fl-indirizzar tar reperkussjonijiet soċjo-ekonomiċi tal-COVID-19. Infakkar lil membri ta' dan il-parlament li f'dan id-dibattitu mhux sar ikun hemm la proċedura kaġdijaj u lanqas ħanaċċettaw blue cards. Mela, nistaw nibdew, nibda billi nati il-kelma l-ewwel l kollega tagħna is-sur Omar G għal ħames minuti jekk jogħġbok. Madame la commissaire, chère Elisa Ferreira. Signora Kommissarju, Signora Ferreira, Aziz kollegi, l-Europa intlaqtet ħażin ħafna mill-COVID-19, kull reġjun intlaqat. Il-qat iżdied, ħafna iżjed negozji fallew, u l-ekonomija reali għalat daqa ta' ġmiela. ġmila. Lebda eh, qasam u lebda reġjun nistaw najdu li baqa kif kien. Il-tbassir ekonomiku kollu għawihet pjuttost ikrah. U din il-kriżi turi kemm aħna fraġli. L-Ewropa l ewropa importanti issa żiet minn qatt qabel huwa imperattiv li issa jkollna rkupru. Il-mexxejja Ewropej u dawk li ifasslu l-politiki tagħna iridu jieħdu tmun u iridu jirrispettaw ukoll il-koeżjoni. Issa f'nofs din għall kriżi eh, medika irridu niftakru illi l-unika politika Ewropea li verament appoġġat l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea hija propju l-politika ta' koeżjoni. Il-politika ta' koeżjoni għenet biex waqfet eh, benefiċċji parzjali tal-qat għamlita possibli li aħna eh, nixtru ċertu materjal, hija politika li jenet lill-intrapriżi zaru medji tagħna u l-Kumitat Reġi flimkien mal-Parlament Ewropew Kellu l-irwol tiegħu u għer responsabilta għaliex adotta ċertu regolamenti. Aħna fil-fatt bdejna wkoll il-ħidma leġislattiva tagħna fuq ir-React EU. Nar l-erba li għadda matul il-plenarja, il kanċillir Angela Merkel u l-President tal-Kummissjoni, Signora von der Leyen, flimkien mal-mexxejja kollha tal-gruppi politiċi, kollha kemm huma talbu illi jkun hemm il-kupru ibbażat fuq il-koeżjoni. Issa qegħdin nistennew sabiex dan il-kliem isir realtà, dan il-kliem jissarraf f'azzjoni. Issa hekk eh, allura din nistennew lill kunsill biex eh, fil għolja li jmiss jagħmel eh, jirrispetta dawn l-istennijiet li għandna minn għandu. il-Parlament kienet jistenna kollu livelli daqsxejn ola ta' finanzjament xorta waħda, il-politika ta' koezjoni nistaw ngħidu li affettwata bil-kbir mill-proposta ġdida tal-qafas finanzjarju pluriennali. Fil-fatt kien hemm eh, nistaw najdu li kien hemm naqis ta' 12% jekk inqablu mal-perjodu attwali tal-2014 sal-2020. Il-politika ta' koezjoni għandha rwol ewlieni fil-pajjiżi u reġjuni Ewropej. Dinja politika bbażata fl-ekonomija għandha l-eruq tagħha fl-ekonomija u għalhekk irridu nifukaw iżjed fuqa biex ma nikkompromettux l-għanijiet tagħna fil- fuq medda twila ta' żmien. Hija politika illi rridu nissimplifikawha xi ftit ukoll u aħna fil-fatt fuq hekk se nkunu qegħdin naħdmu. Illum għandna numru ta' mistoqsijiet orali illi xoħod minnom eh, weġibtuhom, pero xorta waħda għatem ħafna kwistjonijiet li għadna għat nistennew risposta dwarhom. Aħna Sering noqogħdu attenti ħafna biex naraw li il-maġġoranza ta' 750 biljun euro tal-fond tal-kupru jkunu bbażati fuq allokazzjonijiet. Nittamaw li permezz dawn il-flejjes ikunu jistgħu jintlaħqu l-anijiet li għandna ta' koeżjoni. Allura nsaqsik issa, Sinjura Kummissarju, inti x'irwol taħseb li jista' jkollha il-politika ta' koeżjoni fil-proċess tal-kupru u s-semestru Ewropew kif ser jigwida il-finanzjament biex il-prinċipji ta' koeżjoni jiġu rispettati. Prinċipji bħal pereżempju li nataw li tingħata priorità lil dawk ir-reġjuni li huma l-inqas sviluppati jew lil dawk ir-reġjuni li l-iżjed li ntlaqtu mill-kriżi. Mistoqsija oħra tista' tgħidilna kif is-semestru Ewropew taħt il-pjan tal-kupru ser ikun immirat li żjed lejn il-gruppi ta' persuni li żjed vulnerabbli u dawk li liżjed huma fil-bżonn, fil-waqt li niżguraw illi ż-żoni periferiċi tal-Ewropa ma nħalluhomx warajna. Biex nagħlaq minħabba f'din il-kriżi ser ikun hemm livelli ola ta' dejn. Olja ta' dejn. Inti mill-patt ta' stabilità ħat eskludi l-ispiża marbuta mal-politika ta' koeżjoni għal perjodu 2021 sal-2027. Komissarju, Għani konkludi, nittama li kunem ftejim tajjeb eh, fil-Kunsill il ġemma diħla jekk il-ftejim li jintlaħaq ikun sodisfaċenti għal-Parlament, mela f'dak il-każ il-Komitat Reġi u relaturi kollha koll ser jerfaw ir-responsabilità tagħhom u eh, ser jieħdu pen illi n-negozjati jimbdew sal-aħħar ta' din is-sena. Bekk is-sena diħla l-2021 ma tkunx sena mitlufa wkoll. Grazzi ħafna nirringrazzja lil kollega Omar G illi għamel introduzzjoni ta' dan id-dibattitu ta' esnant importanti fuq eh, l-irwol tal-politika ta' koezjoni fl-indirizzar ta' reperkussjonijiet eh, soċekonomiċi soċ-ekonomiċi tal-COVID-19. Issa l-lum f'dan id-dibattitu għanna għamana l-Komissarju Eliza Ferreira illi eh, nishtiq insalmila nirringrazzja tal-li edawek mana u għandi pjaċir is sana di l-kelma. Grazie ħafna, Sur President. Grazzi lil Sur Omarġi, membri onorevoli, grazzi ħafna tal-istadina ta'kom illum. Naħseb li jastadina verament fuqata. Intom, fl-moddi diġa tajtuni vot ta' fiduċa biex jina naħdem sabiex ikun hemm iżjed koeżjoni politika u soċjali fl-Ewropa. U fil-fatt hija sfida issa li nkomplu b'din il-koeżjoni u komplu nappoġġaw ir-reġjuni tagħna. L-isfidi nistgħu ngħidu li kibru. Il-tbassir ekonomiku li ġi preżentat mill-Kummissjoni din il-ġimgħa wera biċċar illi l-impatt ekonomiku ħajkun ikbar minn dak li stennejna. L-irkupru illi ħanaraw is-sena d-dieħla ħajkun iżjed dajef minn dak li ħsibna fil-bidu. U ir-riski l-isfel huma kbar, riskju ta' diverġenza, asimetrija u frammentazzjoni. Allura, dan huwa moment kritiku. Aħna, il-kol flimkien se jnexxinna insibu il-rieda politika u nuru biżejjed mexxija biex inkunu nistgħu nimplementaw pjan tal-kupru. Il-Kummissjoni Ewropea resqet pjan tal-kupru bla preċedent u ambizzjuż immens, pjan illi ipoġġi il koezjoni u s-solidarjetà fil-qalba tiegħu. Din il-Kamra kienet kruċjali biex aħna stajna wasanna semmek u nirringrazzjakom il-koll. Iż-żewġ riżoluzzjonijiet li ġew appoġġjati mill maġġoranza kbira tal-gruppi politiċi isejħu għal proposta verament ambizjuża. Iva veru, forsi għatem xi rqaqat li għat iridu naraw, pero dan huwa parti mill-proċess demokratiku. L-iżjed ħaġa importanti kif semmejt inti hija illi il-negozjati interistituzzjonali ma jistawx eh, jaqgħu lura jew jimxu pass kajman, iridu nilħu ftehim fuq l-istrumenti illi eh, ser ikunu finanzjati mill-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 2021 sal-2027 u f'dan il-proċess kollu nirrispettaw il-metodu komunitarju. Irridu nifmu illi kull ġurnata li tgħaddi mingħajr azzjoni tintilef ħajja, jintilef xogħol, eh, jalaq negozju. Il-koezjoni hija essenzjali fil-fatt kif semmejt inti u grazzi tal-li semmejtu dan. Hija essenzjali biex aħna niġġieldu kontra id-diskrepanzi li hemm mm, bejn xi stati membri u anka biex niggarantixxu illi jkun hemm level playing field biex is-suq intern ikun jista' jaħdem aħjar. Politika ta' biex importanti biex ikun hemm investiment illi tant għandna bżonn għal l-irkupru digitali u trasformazzjoni ekoloġika. Aħna reaġixxejna mal-ajru anka grazzi għall-appoġġ tal-Parlament u l-Kumitat Reġi. U ż-żewġ inizjattivi tal-coronavirus e, permettew li ġu mobilizzati 50 biljun euro mill-fondi ta' koeżjoni, inti fil-faddaw diġa semmejtom. Dan ippermetta li nixtru e, ventilaturi, maskri, li nżommu l-impjiegi ta' ċertu nies, e, tajna forsi anka ċertu likwidità, ċertu kapital lin negozji u anka tajna likwidità lil budgets pubbliċi li tant kellhom pressjoni fuqhom. Dak kien żmien fej kien hemm emerġenza. Issa jridu nagħmlu iżjed minn hekk. Il-pakket tal-kupru ħajkompli jżid 100 biljun euro fuq il-koeżjoni. Nofs dawn il-flejes ħajġu minn React EU fil-fatt. Strument ta' 55 biljun euro biex eh, niprovdu appoġġ immedjat u flessibli fis-snin 2021 u 2022 lil-negozji żaru medji, lil-professjonisti tas-saħħa kif ukoll lil-proġetti ekoloġiċi jew diġitali. Dawn huma flus illi eh, ikomplu jiżdiedu mal-qafas finanzjari pluriennali huma flus illi ħajservu eh, f'dan il-perjodu intermedjarju. Hemm ukoll il-fond ta' tranzizzjoni li l-Parlament kellem ħafna dwaru u dan il-fond ser eh, jagħti ta' 40 biljun euro lil dawk il-reġjuni li żjed mill-quta biex huma jkunu jistgħu eh, joqorbu iżjed lejn ekonomija neutrali f'dak li huwa karbonju. Barra minn hekk ipproponejna wkoll top-up fl 2024 biex eh, intaffu l-effetti reġjonali fuq terminu medju. Il- regoli politika ta' koezjoni għandha tkompli tajn biex ikun hemm iżjed konverġenza ħalli nappoġġaw ir-reġjuni li żjed batuti u din għandha tajn biex eh, ikun hemm azzjoni f'kull reġjun tal-Ewropa anke sabiex inwaslu eh, sabiex il-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tkun waħda reali. Però dan kollu ma jistax isir jekk ma jkunx hemm qafas finanzjarju stabbli u għalhekk għandna bżonn deċiżjoni fiħdan il-Konsil fil-jiem li ġejjin. Umbat, jekk ikun hemm bil, irrid ikun hemm ukoll bil mal-Parlament eżatt wara. Jina ħana mella l-mutijaj biex naħdem magħkom mal-Istati Membri, mal-Reġjuni, mas-soċjetà ċivili biex eh, nilħu ftehim fuq il-proposti li hemm fuq il-mejda. Irridu niżguraw il politika ta' koeżjoni tibqa' twassal riżultati il illum u anke għada dan fġieħ E, irkupru sod u fġieħ unjoni iżjed b'saħħitha. Grazzi ħafna u jiena ħerqana issa d-dibattitu tal-lum u e, ħerqana wkoll li nkomplu naħdmu flimkien. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Njura Kommissarju. Grazzi ħafna lill kummissarju Grazzi tal-interventijak ehm, u grazzi tal-proposta illi għamilt. Ħankomplu sab l interventi tal-lum. L-ewwel intervent huwa mill-Onorevoli Ġorġa eh, Ava għal minuta grazzi. Eh, eh, micro. Mikrofonu għal kelli Yes. It's okay? Okay. Again. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Signora Kommissarju, Sur President, eżis kollegi, il- eh, Sinjura Kanċillier Angela Merkel qalet li rridu nqodu attenti għal koeżjoni tal-Ewropa, qalet li dina ħatkun priorità eh, matul il-presidenza Ġermaniża tal-Kunsill. Biex aħna nħarsu unkomplu eh, nissudaw il-koeżjoni fil-Istati Membri tagħna, irridu nsaħħu wkoll il-politika ta' koeżjoni dan huwa verament importanti, importanti għaliex Eh, jekk le din għal-politika ta' għad t titrasforma ruħa f'xi ħaġa oħra. Lantana huwa li eh, inkunu jżed b'saħħitna kemm aħna u anka l-ekonomiji tagħna. Jekk mhux ħanuru solidarjetà issa matul din il-kriżi ekonomika, meta ħanuruha? Iċ-ċittadini Ewropej għandhom bżonn il-fondi tal-budget Ewropew tal-pjan tal-kupru tal budget ewropew tal pjan tal kupru u tal-qafas finanzjarju. Aħna bħalissa qed nżommu ċertu distanza bejnietna, però ma nistgħu qatt ninsew li għandna bżonn dawn il-fondi. L-Istati Membri Ewropej għandhom bżonn fondi transitorji biex eh, ikunu jistaw jassorbu il-flejjes li hemm disponibbli biex jintefqu f'investimenti ma jistax ikun li dawn il-fondi kollha u dawn ir-regoli kollha jibqgħu fuq il-karta iridu jsiru reali. L-Ewropa għandha bżonn budget illum qabel għada. Seksa wara Grazzi ħafna għandi issa fuq il-lista tiegħi lill-Sinjura Gonzales għal minuta. Grazzi ħafna President, grazzi Kummissarju. Mela l-messaġġ kien ċar ħafna l-politika ta' koeżjoni mhijiex kwistjoni ta' ġenerożità imma ta' ġustizzja. Irridu nieħdu vantaġġ mill-potenzjal kollu li hemm fir-reġjuni tagħna u fl-ibliet tagħna biex Eh, ikun hemm ċertu eh, eh, rikostruzzjoni u rkupru wara din il-pandemija. Matul il-pandemija kif semmejt inti ġew mobilizzati jiżjed minn 37 biljun euro illi għenu lil dawk il-persuni li liżjed intlaqtu ħażin. Nies vulnerabbli, nies b'diżabiltajiet, anzjani kemm dawk li jiexu fil-bliet u anke f'żoni rurali. U għalhekk fil-fatt aħna din hija t-tip ta' Ewropa li rridu, mhux l-Ewropa li tiddefendi r rifuġi fiskali, hemm ħafna proġetti imfaslin biex nerġaw innedu l-Ewropa u biex dan isir rridu niskuraw illi il-fondi ta' koezjoni mill-2021 sal-2027 ħajntużaw f'investimenti diretti, mhux investimenti relatati bisman mal-COVID, irridu politika illi ta' priorità lill-ugwaljanza li territorji tagħna, lill-bliet u l-ħula tagħna u li ma jkollix ħafna kondizzjonijiet marbutin magħha u għalhekk aħna natama kbira illi fiħdan il-Kunsill jintlaħaq ftehim tajjeb u nittama li blajnuna tiegħek eh, dan ħajkun possibbli biex bekk ma nħallu l-ħadd warajna. Grazzi. Monika, Grazzi Monika, naddu issa li Sinjura Solis Perez fi Summer Renew Europe. Grazzi ħafna kummissarju din il-pandemija kienet sfida bla preċedent. U rrit fejn għanna nuqqasijiet, pero nistaw nkunu gburin li l-Europa għarfet t Fil-fat inbeda l-ewel pjan tal-kupru, eh, anzi l-ikbar pjan tal-kupru li għadġi prezentat u fil-qalba tiegħu hemm propju il-koeżjoni. L-irwol tal-politika ta' koezjoni kien importanti ħafna f'dan iż-żmien ta' emerġenza, immissa matul li rkupru, il-fondi ħajkunu verament essenzjali. Importanti li dawn il-flejjes jaslu kemm jista' jkun malajr għand iċ-ċittadini. Il-fondi jkunu eh, jkunu sempliċi kemm jista' jkunu anke flessibbli li ma jkunx hemm ħafna burokrazija. Din il-kriżi iġġalna naħsbu wkoll fuq fiex ħajntefqu dawn il-fondi għaliex il-fondi huma għandhom ikunu opportunità għall bliet tagħna u l-irħula tagħna biex dawn jagħmlu trasformazzjoni iżjed ekoloġika u iżjed diġitali. Importanti li l-fondi jaslu għan negozji tagħna, negozji żaru medji, eh, jaslu fil-qasam tat-turiżmu pereżempju. Irridu Inkunu ċari fuq eh, jkunu l prioritajiet tagħna u x'tib ta' Ewropa rridu. Jiena rrid Ewropa li tkun eqreb lejn iċ-ċittadini, Ewropa li tinvesti fiż-żgħażagħ, tinvesti eh, f'dawk li jaħdmu. Ewropa fejn eh, l-irħula mhux dejjem iżjed jitbatlu, imma Ewropa li tkun iżjed dinamika, Ewropa fejn ma jkunx hemm distakk diġitali. Ewropa fejn l bliet ikunu iżjed vivibbli, Ewropa illi ma tħalli l-ħat waraja. Dan jkun possibli jekk aħna naħdmu flimkien eh, fuq politika ta' koezjoni li tkun iżjed b'saħħitha u iżjed moderna. Grazzi. Muito obrigado, vera palavra Alessandra Bass. Grazie ħafna għaddi l-kelma issa l-Onorevoli Basso mill-ID għal-minuta. Parla di politiche per la coesione. Brabta mal-koezjoni soċjali għal ġita l ċittadin Ewropew hemm bżonn insemmu dak li għadu kif ġara u dak li għad baqa jiġri brabta mal kriżi ekonomika u soċjali dovuta għall covid Ħafna kliem, ħafna proklami, però sissa ftit fatti, aħjar it ftit u t-twettaq dawk il-wedi mill ħafna proklami. Hemm bżonn aktar flessibilità b'dan il-mod biss ikun possibbli li innaqsu id-distak u nifavorixxu għal sitwazzjoni li twassal għal akbar ugwaljanza hemm bżonn aktar investimenti li jkunu jistgħu jgħalqu l-lakuni soċjali ta' ċerti reġjuni bil-ħarsien tal-ispeċifiċitajiet u l-identità tal-lokal u li tkun tista' tiffavorixxi wkoll aktar koeżjoni. Din hija l-isfida li l-Unjoni Ewropea għandha quddiemha Naraw hekk tistax taffronta issa nittama li It-talima li ħadna mill-COVID servit għal xi ħaġa jekk le il-koeżjoni soċjali Ewropea tispiċċa tmur lura sakemm ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn aktar biex insew l-ħsara li tkun saret. Dogra la palavra eh, Niklas Ninas. Grazzi għandi l-kelma issa lill-Onorevoli Ninas għal minuta fisem il-grupp tal-ħodor. Thank you very much, uh, eh, Ms. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju, tal-li għatmana l-lum. Naħseb li l-koll rajna illi għanna bżonn nieħdu miżuri malar sabiex eh, najnu l reġuni Naħseb illi ħedimna tajjeb sissa. Naħseb illi però qegħdin fi stadju differenti issa u għandna bżonn ta' proċedura tajba sabiex najnu dawk l-iktar li jeħtieġu. Il-miżuri preċedenti qed jiddefinixxu il riżultati u kif nistgħu nilqhom l-aħjar. Għandi mistoqsija nafu illi 60 fil-mija anzi 60 reġun diġà talbu sabiex jinbidel proċeduri tal-programm tal-operaturi. dawn il-miżuri illi ħadna fil-fatt qed jgħinu li dawn il-reġuni l-iktar illi milquta mill-COVID meta rridu nġibu xi ħaġa, niksbu xi ħaġa l-futur, irrid ikollna approċċ tajjeb, strateġiku, jiena naħseb illi inqas flessibilità u iktar Skużani, nsejt il-kelma hawnhekk jgħid il-kellim imma tafx irid infisser. Grazzi ħafna għar risposta tiegħek, Sinjor Kummissarju. Grazzi ħafna l-Onorevoli Aguilar għal minuta. Grazzi President, il-konsekwenzi ekonomiċi u soċjali tal-coronavirus huma verament drammatiċi, speċjalment f'dawk il-pajjiżi bħal tiegħi Spanja fejn l-amministrazzjoni ħażina komplit tkabbar l-effett ħażin li kien hemm. Fir-risposta Ewropea din il-kriżi, il-fondi tal-kupru ser ikun importanti ħafna biex neliminaw id-disukwaljanzi u biex nappoġġaw il-kupru ekonomiku illi bla dubju ta' xejn ħajkun proċess twil u komplikat. Qed neħdu kosti li l-Kummissjoni adottat l-idea tagħna illi l-Istati l membri jistaw jitrasferixxu fondi minn programm għal ieħor. Però għad hemm żewġ kwistjonijiet pendenti. Mela dwar il-koerenza u simplifikazzjoni tal-mekkanizmi eżistenti. Fil-fatt il-fond ta' tranzizjoni ma jistax ma jistax eh, jieħu post il-fond ta' koeżjoni ma jrid jikkumplementom f'ċertu aspetti speċifiċi. It-tieni ħaġa il-budget. Diġà semmewa din xi kollegi oħra. Biex ikonna politika ta' koezjoni iżjed ambizzjuża, ma rridx ikun hemm dejjem iżjed naqis fil-budget imma budget illi jkun wieħed kapaċi għal dawn iż-żminijiet illi qed innajxu. Grazzi. Obrigado, agora tambajn per un um minutu. Grazzi ħafna sal-minuta wkoll l-Onorevoli Ferreira mill-Kwe. Grazzi ħafna. Sinjura Komissarju sur President, mela fil-risposta għal COVID-19 il-Komissjoni proponiet li jintużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment. Bl-istess eh, risorsi skarsi illi kena qabel illi kienu tieħdu kol minn proġetti oħrajn fej verament kien hemm bżonnhom. Il-qafas finanzjarju li prezentat il-Kummissjoni. Kommissjoni kummissjoni qed turi li ħadkompli tnaqqas mill-importanza tal-politika ta' koeżjoni fih dan il-budget. U allura li ħajkun hemm impatti asimetriċi Eh, fuq is-swieq tagħna. Il-ħajkompli jiżdiedu minn flok ikonna iżjed konverġenza, ħajkonna iżjed diverġenza, mhux konverġenza. Il-fond tal-kupru li semma Peress li għandu eh, u għandu budget zaħir ħafna u peress li eh, ħabba l-kwistjoni ta' trasferimenti li semmejt, ħajkomplu jarqu is-sitwazzjoni fuq medda ta' żmien twila, għandna bżonn iżjed koeżjoni mhux inqas, iżjed fondu strutturali mhux inqas, iżjed appoġġ għall-setturi kruċjali u lil protezzjoni ambjentali pereżempju, iżjed flessibilità fl-użu tal-fondi hemm bżonn inkomplu nżidu il-finanzjament Ewropew mhux innaqsu, hemm bżonn li neliminaw eh, ċertu limitazzjonijiet bħal pereżempju l-patt ta' stabilità. Min tal-inqas irridu nneħħu minn taħt dak il-patt il-kondizzjonijiet li hemm marbutin mal-mobilità tal-fondi. Hemm bżonn illi Ikun hemm amministrazzjoni ċentrali tal-programmi fl-oqsma kollha kemm fix-xjenza, l-ambjent, eċċetera. Irrid ikun hemm amministrazzjoni ċentrali u konġunta. Sinjura Kummissjoni, għażliet hemm hemm kemm trid ma naħseb il-Kummissjoni ma tantx interessata li toħodhom. Grazzi. Muito obrigado. Seks agora no lista di inscrizioni, Antoni. Grazie ħafna. Issa l-Onorevoli Oliveres. Grazzi President. L-esperjenza tur li kriżi bħal din se tkompli żżid in-nuqqas ta' gwaljanza hekk ġara bil-kriżi tal-2008 ma jimportax li jekk l-eruq is-suq finanzjarju jew virus l-aktar vulnerabbli għalaw l-aktar il-mira tal-politika ta', ta konverġenza hija li issewu din il-ħsara, però din il-konverġenza tieqa fi żmien ta' kriżi importanti naddattaw ir-regoli tal-fond strutturali għal kull kuntest ekonomiku meta dħul tal-Istati membri eh, jonqos bil-kbir kif nistgħu nikkondizzjonaw il-konċessjoni ta' dawn il-fondi għall-istess kriterji ta' kofinanzjament li nitolbu f'sitwazzjoni ta' tkabbir. Iva, aktar flessibilità u semplifikazzjoni iva riserva ta' emerġenza, le ma nużawx dawn il-fondi għal miri oħrajn, iva għom il patt ta' stabilità. Hemm bżonn nadattaw il-politika ta' koeżjoni għal sitwazzjoni attwali biex niġġieldu nuqqas ta' gwaljanza ekonomika li tipperikola s-saħħa tad-demokrazija tagħna. Grazzi. Mito brigat, passam zegħara għas segunda ronda. Grazzi ħafna Issa t tieni round ta' kelliema fisem il-PPE Frank Bokovic għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Minnajr politika ta' suċċess ta' koeżjoni u agrikoltura, l-Ewropa tkun ħafna differenti, jkun hemm ħafna iktar differenzi, jkun hemm inqas nies fil-kampanja ma jkollniex l-infrastruttura meħtieġa, il-kriżi tal-Covid u rrid illi huwa tajjeb li nkunu fil-kampanja bajra nadifa bil-ġnien aħjar ikollok dar fil-kampanja milli tarx fil-belt aktar faċli tkun b'saħħtek fil-kampanja għalhekk aħna għandna bżonn tal-infrastruttura meħtieġa u internet broadband fil-kampanja wkoll. Bħalissa nofs nofsin nies biss fl-Ewropa għandhom aċċess għall-internet broadband dawn il-konnessjonijiet imbagħad jipermettu il talim eh, fuq l-internet, talim tul il-ħajja, shopping fuq l-internet, tajjab li intejbu s sitwazzjoni fil-kampanja, nsaħħu il villaġġi intelligenti u nkunu nistgħu nibnu Europa sostenibli u ħadra l-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli ħajda l-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-politika reġjonali hija l-qalba tal-Unjoni Ewropea. Hekk kif inhuma l politika tal-edukazzjoni u l-kultura l-Ewropa. in-nies iħossuha permezz ta' din il-politika ħafna mill-impjiegi li inħolqu fl-aħħar perjodu huma grazzi għal politika reġjonali, però aħna ma nistgħux nelbu l-sfidi li għandna qudiemna mingħajr din il-politika reġjonali. L-sfidi ġodda li għandna ma jistgħux isiru mingħajr ma jkun hemm allokazzjoni finanzjarja xira għandna nżidu l finanzjamenti reġjonali fil-budget tal-Unjoni Ewropea hekk biss nistgħu aħna nindirizzaw suġġetti tal-futur pal digitazzjoni, protezzjoni tal-klima u li nelbu l-kriżi. Din hija kwistjoni ta' solidarjetà iżda wkoll ta' sens komun għaliex naraw valur miżjud għall-Ewropej kollha minn din il-politika kull darba illi nżidu l il politika reġjonali ikollni iktar kompetitività, iktar impjiegi u iktar tama u fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Biġu għall minuta Sur President, Sinjura Kummissarju. Dalodu Wieħed mir raġuni l-aktar intlaqat mill-COVID-19 huwa il-French Guyana ħdejn il-Brażil għaddej minn kriżi tas saħħa kbira ħafna. Fl-istess ħin il-Ministru ta' Franza u l ministru għal affarijiet barranin ser jieħdu azzjoni, però anke l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni. Ovvjament għandna il mekkaniżmu sabiex insalvaw l-Ewropa, però rridu wkoll nappoġġaw soluzzjonijiet lokali, għandna nappoġġaw reġuni, l-SMEs hemmhekk fil-post, għandna nafdaw l-esperjenza u l għarfien tal-governanza lokali, għandna nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex inwaqfu din l-imxija, però wkoll irridu nassiguraw li dawn ir-raġuni ma jħossuhomx abbandonati f'din il-kriżi. L-Unjoni Ewropea trid tagħti risposta magħmula mis-solidarjetà għandna risposta. Risposta hija l-koeżjoni bejn ir-raġuni differenti, bejn l-Ewropej kollha irrid ikun hemm flessibilità, simplifikazzjoni, risposta malajr. Dawn il- l-odot għandhom jiġu konsolidati u għandhom isiru ir-regola ta' kif aħna nibdu Ewropa utli grazzi għas solidarjetà grazzi. Grazzi, ħafna s-sana dil-kelma lil Robert Roos, għan minuta, fissam li sijar. Grazzi, ħafna, Sur President. Uh, Dan l-aħħar rajna ħafna problemi fl-Olanda minħabba falliment ta' kumpanija li tinstab fl-Ungerija eh, bnew fabrika moderna hemmhekk. Xi ġimgħat wara l fond ta' koeżjoni intervjena biex jinbnew toroq madwar din il-fabrika Mingħajr dawn il-fondi ma setax ikun hemm din id-lokalizzazzjoni. X'jiġri issa bil-fond ta' irkupru il-ġdid? Dan se jiswa ħafna flus lill-Olanda, l-Ungerija se tirċievi 8 biljuni u se jkun hemm delokalizzazzjoni oħrajn mill-Olanda għall-Ungerija Qed tintalab is-solidarjetà, però l-Olanda se nispiċċaw biex niffinanzjaw il-kollha stana stess. Min se jkun solidali fil-konfront tagħna? Muito obrigado. agora a palavra. Grazie ħafna. l-Onorevoli Schmidt Power. Al minuta. Grazzi ħafna. President, Kummissarju, bħala ek sint kun naf xieġri ta' kuljum fil-vilaġġi tagħna, passjoni u il-ħidma il-kollegi tiegħi madwar l-Ewropa jridu joħolqu l-kundizzjonijiet sabiex iżommu nis nies milli jitilqu, però jrid ikollna l-kundizzjonijiet xierqa u l-finanzjament xieraq. Għalhekk ma nifimx għalfejn mintom ser tagħmlu dispożizzjonijiet transitorji ma nistgħu ħallu l-ebda reġun jaqalura imma hekk ser jiġri jekk ma naġixxux hemm ħafna problemi kbar bħal burokrazija li rridu nindirizzawhom. Għandna bżonn ta' flessibilità din għenet ħafna waqt din il-kriżi, però dan għadu biss il-bidu. Għalhekk aġixxu malajr jekk jogħġobkom sabiex ir-reġuni fl-Ewropa imma jibqewx biss bil-kliem. Iżda jina tawajnuna bil-fatti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Maestra Martin De Almagro għal-minuta. Grazzi, President, eh, Sinjura Komissarju. Ftit ta' xurilu, meta konna dal biss nafu bil-Covid, aħna konna dinawek niddiskutu fuq il-possibilità illi konna għafas finanzjarju iżjed eh, ambizzjuż. Issa, hemm fuqna t-teddida illi l-fondi għall-politika ta' koeżjoni jonqsu. Aħna nixtiequ użjed flessibilità ma' dan kollu. Forsi qabel konna naħsbu qed nitolbu xi ħaġa impossibbli, ma dan jista' jsir u fil-fatt iva nistgħu nirreaġixxu b'mod immedjat biex nirreaġixxu għall iżjed kwistjonijiet urġenti. Issa Eh, irridu niskuraw li l-Ewropa ma taqafx ma dan il-perjodu ta' emerġenza, irridu niskuraw li ma nħallu l-ħadd warajna u irridu naraw illi ma jkunx hemm ħafna kondizzjonijiet li permet illi illi repetu l-iżbalji tal-imoddi. Xa jiġri issa? Il-politika ta' koeżjoni hija il-ġebla ta' xewka tal-proġett Ewropew. Din hija ġebla li ma tistax issir il-ħsara laqas b'din il-kriżi, anzi issir iżjed soda. U aħna dan ħajn nixxina nagħmluh biss eh, jekk ikun hemm eh, l-irwoli neċessarji u l-kwantitajiet li hemm bżonn aħna ħana poġġawk f'dan kollu. Grazzi. Muito obrigado. Doga la palavra Isabel Benjume. Grazie ħafna sanad. Grazie ħafna nad il-kelma issa lill-Onorevoli Benjumea Benhumea għal-minuta fisem il-Pepe. Grazzi ħafna President, Sinjura Kommissarju, nixtieq nirringrazzja eh, lil eh, Sura Marġi tal-li fil-fatti suġġerixxa dan id-dibattitu u tana l-opportunità li nkunu il illum eh, niddiskuti xi ħaġa għastant importanti bħal fondi ta' koeżjoni f'dan iż-żmien tal-kupru wara il-COVID-19. L-ewwel nett, xtaqt ngħid li kommissjoni kummissjoni u l-Kunsill irna xilom fil-moment opportun, dik ħaġa tajba. it ħagġa ħaġa nixtieq ukoll nfaħħar il-pjan ambizjus li preżentat il-Kummissjoni Next Generation EU. Qed nitkellmu fuq iżjed minn 200 miljun euro illi ħajkunu eh, diretti propju għal politika ta' koeżjoni issa wara l-Covid. Nishtiq ukoll ngħid li huwa verament importanti illi dawn il-flus, dan il-flus jintuża f'dawk il-postijiet u dawk ir-reġjuni li l-iżjed intlaqtu mill-COVID-19. Dan huwa xi ħaġa importantissima irridu nifukaw fuq min bata l-iżjed. Tieni ħaġa li ikun hemm ukoll prioritajiet U waħda mill-prioritajiet tkun il-ħolqin ta' impjiegi, il-ħolqin ta' ġid, u biex dan isir iridu ngħinu lill intrapriżi żaru medja li huma joħolqu l-impjiegi. U għalhekk iridu nibqgħu iffukati fuqhom fuq l-intrapriżi żaru medji huma li siet li ħaqhom lajnuna tagħna minn lajnuna minn dawn il-fondi li ħajkunu approvati taħt in-Next Generation EU. Grazzi. Muito obrigado. E Grazie ħafna. Issa sabiex nalqu dan il-punt fuq l-aġenda ngħaddu l-kelma lill kummissarju Ferreira. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l kulħadd. Bin grazzi koll lil da kollha li tkellmu għall appoġġ li tajtu li l-Kummissjoni fil-momenti kollha anki diffiċli li għaddejna minnhom. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nikkwota dak illi surrajt semma illi il-politika ta' kożjoni l qalba tal-Ewropa. Naħseb illi kienet il-qalb tħabbat anki meta l-Ewropa kienet edbati u nixtieq nirringrazzja li sur Maġija referenza għal ħidma li sar flimkien sabiex noħorġu b'risposta immedjata għal coronavirus. Nirringrazzja lil daw kollha illi semmew illi iva hemm ħtieġa illi naslu għand in-nies din il, dawn il-flessibiltajiet illi nataw fil-kuntest tar ris tar, tar fil kuntest tar risposti motija minn kri wieħed u kri tnejn qed jgħinu lill-Ewropa. Bħalissa, bl-eċċezzjoni tal-Awstrija u d Danimarka, kulħadd uża din il-possibilità li l-fondi disponibbli eh, jintużaw mod flessibbli hemm massimu ta' 50 biljun ek qed jitħallsu il-maskli, il-ventilaturi, qed jiġu appoġġjat impjiegi l-SMEs u bekk qed nagħtu risposta immedjata. Għalhekk daw kollha li kienu jgħidu li l-politika ta' koeżjoni hija politika antika naħseb u rejna illi hija ħajja u tista' twassal l-għajnuna ta' emerġenza meta hija meħtieġa. Hija l-unika politika ta' finanzjament anzi mhux l-unika iżda l-ikbar u l-iktar fiżibbli. It-tieni punt tiegħi ser ikun fuq il-kwalità tal-proposti tagħna. Iva kellna nipproponu azzjoni fuq termin ta' żmien twil illi iddaħħal fiha wkoll għodda li tintuża f'termin ta' żmien qasir jiġifieri React EU hemm il-possibilità ta' kofinanzjament sa' 100% jekk l-istati membri jekk jiddeċidu, ovvjament dan il-programma għal raġunijiet prattiċi ma jistewx il-fondi jaslu għal raġuni b'mod immedjat għaliex qed natu il-finanzjament ta' bażi ta' data fatwali sal-aħħar ta' dan is-sajf il-fatt laqas se jkollna id-data kollha fuq livell reġjonali, però l-istati membri jistgħu jittrażmettu l-istess kriterji u mbagħad il-Kummissjoni tikkalkula il-waqaf il-GDP fl-impjiegi u il-, il il prosperità relattiva tal-pajjiż sabiex bekk eh, naslu hekk għal l-MFF li jmiss. U bekk ir-reġuni jkunu jistgħu jimlew dan il-vojt, dan id-differenza. Irridu noqogħdu attenti wkoll għal kwalità u l-kriterji li stati membri ser jużaw f'dan it-qassim. U bekk irrispondejtu wkoll għall mistoqsi ta' sur omaġi. Nixtieq ukoll nżid illi iva huwa importanti illi aħna nieħdu il- proposta tal kummissjoni bħala bażi reali naħseb illi m'għandniex nkomplu ngħidu li m'hemmx biżejjed flus, naħseb illi hemm ħafna flus u palma għalu xieħut minnkom, irridu naraw ser namlu b'dawn il-fondi il-kwalità ta' dak illi ser jissir għaliex il-kwalità tal-proġetti jiddeterminaw tiddeterminanzi il-futur tagħna. Bekk biex inwieġeb anka li sur Ferreira li eh, semma l-fatt li ħajonqsu l-fondi, le ma ħajonqsu l-ebda fondi, il-fondi tal-MFF iridu eh, jizdidu magħhom strumenti addizzjonali li qed ikunu proposti mill-Kummissjoni. Fil-fatt qed nitkellmu hekk fuq 55 miljun euro għal eh, React EU qed nitkellmu fuq 3.5 biljun euro għal fond ta' tranzizzjoni ġusta u 10 biljun euro illi matul din is-sena 2020 se jitqasmu skont l-istatistika li jkollna ta' kemm ikun naqas idħul u kemm ikun intilfu impjiegi f'reġjuni differenti madwar l-Ewropa. Iġvert nitkellmu fuq 100 biljun euro iżjed. U naħseb li ħaġa importanti bħalissa hija illi ikonna ideja ċara u jkollna l-kapaċità norganizzaw il-proġetti li għandna dak li nixtiequ nagħmlu norganizzaw l-implementazzjoni b'mod prattiku u, u, u nqasmuhom bl-aħjar mod skont l-opportunitajiet li qegħdin jinħolqu. So blunt and so strong in Il-Kummissjoni kienet b'saħħitha f'din il-proposta u dan seta' jsir għaliex intom kontu hawnhekk u kontu qed titfgħu pressjoni u fċertu gvernijiet kien hemm l-imbottatura sabiex aħna naġixxu. Għalhekk ejja malajn niddeċidu illi napprovaw dal-pakket naslu għal kwalità aħjar sabiex ma nifqux inkomplu ikun hemm kontinwità u niffukaw fuq irkupru modern, diġitali, aħdar illi igawdu minnu ċ ċittadini u l-reġjuni kollha fl-Ewropa. Dan huwa dak li għandna fuq il-mejda bħalissa. Ejjew naħdmu flimkien bħal istituzzjonijiet sabiex inwaslu r-riżultati li ċ-ċittadini qed jistennew f'dan il-mument kritiku u diffiċli fl-istorja tal-Ewropa. Grazzi ħafna jew inkomplu naħdmu flimkien u iva aħna dejjem noqogħdu attenti għal raġuni dawk li l-iktar qed ibatu diġà orejna dan u għalhekk ejja inkomplu naħdmu flimkien u najnu liċ ċittadini ikunu fejn ikunu għax il-koll irridu jkunu parti mill-futur komunitana. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sinjura President għall intervent tiegħek u ta' xogħlok ukoll. Miex l-ewwel darba li anzi eh, mhux kuljum naraw xi kummissarju jgħidilna there is a lot of money. U allura issa aħna ħerqanin il-koll naraw xajġi deċiż fil-Kunsill. Infakkar dejjem illi l-Parlament għandu l aħħar kelma u l-Parlament diġà wera x'inhi l-pożizzjoni tiegħu il-Parlament eh, jiddefendi l-politika ta' koeżjoni. Grazzi ħafna l-kulħadd tal-parteċipazzjoni tagħkom il-dibattitu nistgħu nagħlqu hawnhekk u il-sessjoni hija sospiża sassijaw nofs. Grazzi.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

deux, trois, quatre.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 ta' fuq